Der Il President. ist wieder aufgenommen. nerġa' niftaħ is-seduta tal-plenar ta' war nofsinhar. Il-minuti tal-seduta tal-bira huma dispożizzjoni ta' kulħadd jekk m'hemm l-ebda ċezzjoni nista' ngħid li l-minuti huwa adattati nis-sena ngħaddi